bniet. Nil-għalfat li l-Kommissjoni jampenjata bisħieħa għal azzjonijiet u finanzjament biex tagħmel xi ħaġa dwarha. Et insemmu eh, id-dawn iċ-ċifri huma korroħ wisq. Eh, nitkellmu dwar tfal hawnhekk. Kif qal xi ħadd ukoll dan kollu qed isir ukoll fl-Ewropa għandna nofs miljun eh, mm, mara u bniet li qegħdin friskju. Għandhom din għandha tiġi trattata bħala violenza kontra n-nisa u għandna namluwa nam bħala reat. L-FGM tiġi meqjusa bħala reat u tiġi ikkastigata. Ħafna jgħidu li l-Ewropa qed timponi l-valuri taħħa fuq ħaddieħor u mhux qed tirrispetta tradizzjonijiet tal-oħrajn ma din mhijiex aċċettabbli. Għaliex, bħal kif qal is-Segretarjat is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti għandna Eh, niproteġu il-kultura jiva u nħallu għarajna pero il-ħsar il tista ssir pero biex namlu dan irridu najdu li l-violenza għatma hija ġustifikata mill-kultura mill-reliġjon. Għawnek edin nġildu għal valuri universali rikonoxxuti fit-ċarter ta' drittijiet eh, ta' Nazzjonijiet Uniti u rridu nkunu ehm, riġidi ħafna dwar dan, rridu naħdmu kol fuq bidla ta' eh, attitudni u nappoġġaw attivitajiet ta' iktar kuxjenza, uh, empowerment tan nisa li edin isiru fis-soċjetajiet ċivili f'pajjiżna. Irridu naħdmu koll iktar mal-professjonisti f'ċertu waqsma ta' saħħa, edukazzjoni, prevenzjoni, servizzi soċjali u nidentifikaw mod aħjar il-gruppi uh, eh, friski biex nkunu nistaw niprotteġu, niprevjenu iktar. Jiena inaqat b'impens ħieħ fil-kampanja li saret tal-tolleranza zero kontra il-FGM. Jena nispera li kullħat ser jagħmel dan u ser inkomplu blazzjoni il-kol flimkien. Grazzi. Għazabint, la parola ta' Madame Gourmay. Merci beaucoup, Grazie nadu, Signor Gourmay minkejja il-problema li edha dejjem tikber u rikonoxximent li edha natuwa xorta waħda dawn iċ-ċifri għadhom qegħdin jiżdiedu barra u ġewwa l-Unjoni Ewropea. Din hija vjolazzjoni ta' drittijiet ta' blenin ta' nisa u tfal. Iżda wkoll tqajjem tħassib kbir dwar is-saħħa